wara dan id-dibattitu mbagħad eh, narqu u issa morru għal punt li misfuq l-aġenda tagħna tnedija ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jkunu sospiżi mill-ftehim ta' Kotunu minħabba l-leġiżlazzjoni reċenti li tikkriminalizza aktar l-omosessualità. Mela, nixtieq hawnhekk nixtieq narraf lil kollegi illi meta nitkellmu l-biraħ fil ħodi Hawnhekk f'dan l-istess eh, bini kien hemm l-Assembleja għal parità tal-pajjiżi tal-ACP u l-Unjoni Ewropea. U din hija laqa li kellna wkoll eh, lum bil dawk li huma il-membri tal-Kumitat u aħna deċidejna illi it-test illi jiġi approvat f'dan il-punt attwalment se jservi bħala punt ta' referenza għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew f'sitwazzjoni tant serja, tant gravi u tal-laqa eh, planarja fuq tal-Kumitat tal-Parita u ovvjament mbagħad ikunu preżenti wkoll ikoll l-MPs tal-Uganda u tal-Niġerja. Mela issa l-ewwel net bħala awtur tar-rapport hemm ħames kolleg mal-ewwel Is-Sur Tanok. Grazzi ħafna President. President, Id-deċiżjoni ta' dan l-aħħar biex li kunem leġizlazzjoni kontra il-gejz verament fi fil li insibu preskrizzjoni dwar għal sentenza ta' um, sentenza għal omrok il-ħabs għal um, omosessualità l-LGBTI il-liġijiet tagħhom fin nigeria nafu li um, dejjem jiġu diskriminati n-nies ordinarji Jiena ma naċċettax il-fatt li l-omosessualità hija xi ħaġa li ġiet minn barra mill-kolonizzaturi. Ġifri rridu noqogħdu attenti wkoll biex ma dawn il-gvernijiet ma, jkomplu dialogu magħna. Imma il-ftehim tal-Kotonu naraw li u koll niddiskutu mal-NGOs, mux bis mal-gverit meta rridu nipromovu il-dritti tal-bidem mal-kulħat u mandu xaqsam xej ma s-sess tal-persuna. Kom autor. Fisem, pala autur u koll tal-rapport, il-sur meva irwedu għandu minuta. Again, we have to condemn... Darbohra, għet nitkelmu fuq eh, dan il-sujġet il-Nigeria u fuq il-Uganda u liġijiet kontra l-omosessualità nafu li dawn il- il-liġijiet imorru kontra tal-bniedem imħabba u koll trattament degradantiti. Meta nitkellmu fuq l-omosessualità, ovvjament hemm il-kostituzzjonijiet nazzjonali u demokrazija. Il-drittijiet tal-LGBTI ovvjament wieħed ma jistax laqas biss jiddiskutihom hemm bżonn li dawn il-pajjiżi ikomplu anki skont l-artiklu 9 tal-Trattat ta' Kotonu biex janki jirrispettaw. Nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tibda negozjati skont l-artikli l-artiklu 96 mal-Uganda biex tiħu kol il-mizuri waqt li qed ikunu eh, għaddejjin in-negozjati. Iva, pal u ukoll għal żewġ minuti għal intervent tiegħu is-sur Repo. Arvojsa puħemir. Grazzi ħafna, President. Mela din ir-riżoluzzjoni hija riżoluzzjoni fejn aħna ntolbu għal prinċipju universali li kulħadd jitwielet liberu u l-istess u bżonn li gawdu l-istess rittijiet ħadd ma għandu jibsa minħabba orientazzjoni sesswali tiegħu. U minkejja da kollu f-76 pajjiż fid-dinja l-omosessualità hija konsidrata bħala reatu fil-ħames pajjiżi hemm il-pena tal-mewt. Fil-Luganda u fin-Niġerja il-sentenzi għal-ħabs huma twal ħafna u ma nistgħux nifmu għax dawn huwa ksur fondamentali ta' drittijiet bażiċi u ta' dinjità tal-bniedem. U anki l ftejim ta' Kotonu fejn l-Unjoni tagħti qafas għal pajjiżi tal-ACP biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom, il-kulturi, soċjetajiet tagħhom. U għalhekk għalhekk hemm bżonn illi uh, hemm bżonn ta' konsultazzjoni fid tal-ftehim ta' Kotonu eh, u hemm pajjiżi bħal l-Olanda, bħal eh, Norveġa, bħal Iżvezja, per eżempju, ukoll qed jiddeċidu li eh, asjatu daqshekk għajnuna lill-NGOs, ħaġa tajba ħafna ma nistawx nikastigaw is-soċjetà kollha kemm u nisospendu l-għajnuna, ma bżonn forsi nindirizzaw b'mod iktar immirat l-għajnuna tagħna. U l-Unjoni Ewropea wkoll għandha toolbox u għandna wkoll eh, linji gwida għal LGBTI biex ikun jistgħu eh, nipproteġu id-drittijiet tal-bniedem. Issa bżonn naġixxu kontra l-wedet tagħna. L-awtoritajiet tal-Uganda u tan-Niġerja bżonn jingħataw inċentivi biex ineħħu l-omsessualità mill-kodiċi penali tagħhom. Da jagħtilok għal Niġerjani u għal um, u koll il-baranin li qegħdin hemm jiġu arrestati jew isiru vittma ta' violenza. Ma jiġu kun hemm pajjiż li kollu l-obbligu illi ma jirrispettax l-obbligi internazzjonali tiegħu issa mela dejjem għal awtur nati għal eh, minuta u nofs il-kelma l sinjura Xaka. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi, pal eh, il-laqa tal-ACP eh, tibda. Aħna bil-forsi nħidu miżuri minħabba li ċiet li ġew adottati fil-Uganda u Niġerja illi jikriminalizzaw in-nies u kastigi kbar u dawn il-liġijiet imorru kontra l ftejm ta' Kotonu li hemm bżonn nużaw klawsuli diġà kien hemm bil-fuqhom permezz tal-artiklu 96 biex nittrattaw din sitwazzjoni tant perikoluża u forsi minħabba estremizmu evanġeliku mill-Istati Uniti l-LGBTIs huma kriminalizzati u għalhekk dawn il-ġiet ukoll eh, li komplikaw il-ġlieda kontra l-IDS u għalhekk bosta stati mem diġaw id li jiffriżaw l-għajnuna tagħhom u din hija ħaġa li mhix mixtieqa però neċessarja waħna bżonn niskuraw illi hu kunċar ċar illi mhijiex ix-xoqqa tagħna naraw in-nies li batu iktar milli diġà jagħmlu f'dawn il-pajjiżi Afrikani. Problemi reali ta' impatt fuq ħafna nies, korruzzjoni, infrastruttura fqira, ħtiġa l-iktar edukazzjoni, infrastruttura u l-xoqqa li ntemmu l-violenza eh, dawn ikunu parti mill-dialogu tagħna waqt li nipprovaw nikkooperaw imma mingħajr ma biex nżommu wkoll mal-valuri tagħna Ewropej u fuq trattati diġà kien hemm ftehim fuqhom fejn dawn il-pajjiżi Afrikan diġà firmaw u hemm bżonn jimpenjaw ruhom biex rispettaw drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kollega mela awtur ieħor is-sur Sonic li għandu il-kelma għal minuta. Grazzi ħafna President. Aħna determinati illi natu għall-azzjoni fuq l-Oganda fuq il-Niġerja u nikkondannaw il-liġijiet li adottaw f'Diċembru. Ma nistawx naċċettaw situazzjoni fejn pajjiżi li kooperaw magħna politikament fuq il-kummerċ u fuq l-għajnuna għall-izvillup deċidu jiksru d-dritt tal-bnidem fuq skala tant eh, kbira bħal din bħamad naraw fl-Uganda u fil-Niġerja. Nistaw nagħtu eżempji u koll verdit ta' 10 snin ħabs għal persuni illi deċidow illi jintaqgħu fl-imkien. F'dan organizzazzjoni illi isservi l-komunità tal-LGBT. F'tnax il provinċa tal-Niġerja eh, kull kuntatt omosessuali jista' eh, jfisser illi eh, kollu riċevi pina tal-mowt. U għalhekk nistgħu nagħmlu bħala Ewropa għandna sanzjonijiet u kol fil-ftejim ta' Kotonu u jina nitlob l-Unjoni Ewropea biex tiddeċidi illi tintervjeni matul is-summit futur. Grazzi ħafna l-kollega issa l-aħħar intervent bħala awtur tal- Rapport, il-Sinjura Verja għandha żewġ minuta l-intervent tagħha. Fil-għanda dak illi tant bżajna, eh, issa wasal. U dan ifisser il-24 ta' frar il-President kriminalizza eh, l-att omosessuali, eh, pena tal-mod, ħabsa l-omru, ġifiri Eh, jistaw kol jiġu maqtula. U fin Nigeria l-istess ħaġa promulgazzjoni ta' abbozz ta' eh, liġi ta' 30 ta' jannar u l-ewwel vittma ġie kondannat illi jasal għal 15 il-sena u daqstant ban żewġ pajjiż situazzjoni diġà kienet diffiċli għax l-omosessualità diġà eh, kienet kastigata gravament u illum Eh, pero qed naraw illi jisu permess illi wieħed eh, jaħbad lejn l-nis li jipprattikaw l-omosessualità u għalhekk anki l-Knisja Evangelika Amerikana għandha influenza negattiva. Ehm, u fil-Luganda Dawn għadu id dġa kienem fil-gazzetti il ritratti ta' persuni omosessuali li ovvjament mbagħad sfaw vittmi ta' repressjoni u anki David Kato u kol rajna li ġi maqtul. U għalhekk dawn il-liġijiet eh, laħmu il-mibeda u qegħdin naraw illi ħafna fl-ispirtal daw kollha li jixtiequ jkastigaw daw in-nies għax ovvjament huma qegħdin taħt il-poter u għalek dawn il pajis jagħmlu parti mill ftejim ta' Kotonu u ma jistgħux jagħmlu prassi ta' diskriminazzjoni bħal din u għanna biss eh, kritika firħa minna. Imma dawn il-pajjiżi għandhom bżonn eh, jirtiraw dawn il-liċijiet, għanna bżonn nisaċitaw pressjoni fuq dawn il-pajjiżi u nużaw l-artiklu e, 96 tal ftejim ta' Kotonu u politikament u finanzjarment l-NGOs bżon jiddefendu drittijiet tal-LGBT u bżon naraw kif l-implikazzjoni tagħhom insitu hija indispensabbli biex naħdmu eh, għall-evoluzzjoni tal-mentalitajiet u eh, ovvjament iħolġu mid-dlam u l-NGOs li applikaw il-ftim ta' Kotonu mhumiex kontradittorja l derba nistaw uh, eh, najdu illi hemm bżonn għall azzjoni. Grazzi ħafna Marie Christine. Issa għanna sensila ta' kellima il intervenju skont il-gruppi parlamentari u għal żewġ minuta l-ewwel net uh, eh, fisem is-Soċjalisti Demokratiċi is-Sur Derek Vaughan. Grazzi ħafna, Sur President. In-Niġerja u l-Uganda tnejn adottaw leċijiet u qed jikkriminalizzaw l-omosessualità u u hemm xi stati oħra illi eh, forsi jagħmlu hekk u issa l-affarijiet waslu għal uċċata. Hemm ħafna jissospettaw dawn il-liġijiet qegħdin fis-seħħ minn mexxejja politiċi li jixtiequ jattiraw l-attenzjoni minn problemi soċjali u ekonomiċi gravi f'pajjiżhom U għalhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, żomm is taħħa tagħha u għandha bżonn turi li aħna tassow għandna l-qalbna id-drittijiet tal-bniedem u lek insaqsu l-Unjoni Ewropea x'tista tagħmel nemmen illi s-soluzzjoni trid tiġi mill-Unjoni Ewropea u mhux minn xi stati membri individwalment mod iżolat. Hemm xi opportunitajiet fil-futur fejn nistgħu nindirizzaw din il-problema apparti mill-konsultazzjonijiet fuq il-ftehim. Hemm il-puntat konġunt bej l-ACP l-Unjoni Ewropea kif attint eh, President u se konna l-opportunità illi nitkellmu fuq dan hemm ukoll id-dialogu fuq drittijiet tal-bniedem ma' Luganda fit-28 ta' Marzu kif ukoll hemm is-summit bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea fi 2 u 3 ta' april. Kolla opportunitajiet biex nkunnu nistaw nitkellmu fuq dawn il kustjonijiet Hemm dawk li saqsow ukoll fuq is-sospensjoni ta' lajnuna kummerċjali għal dawn il-pajjiżi imma jien preferixxi kif qalu oħrajn li nerġgħu niddiriġu ehm, il-flus lejn l-NGO speċjalment dawk li jittrattaw l-edukazzjoni u s-saħħa l-Unjoni Ewropea nemmen jien ukoll hemm bżonn tħeġġeġ l-Unjoni Afrikana li wkoll titratta din il-kwistjoni turi tmexxija tagħha u tiżgura illi din il-kwistjoni ma tinfrix ukoll fil-kontinent kollu kemmu għax nies fejn ikunu għandhom bżon igawdu mid-drittijiet eh, tal-bnidem li jkunu ekwi. Issa, grazzi ħafna, eh, fissem il-ħodor għal minuta il-Sinjura Cornelson. Grazzi ħafna, President. Jasal moment fejn hemm bżonn ngħidu li tassew irid tal-bidem huma priorità l Ewropea fil-Luganda u Niġerja l-parlamenti u l-gvernijiet ħadu deċiżjoni minn jeddhom illi eh, jiddiskriminaw u jikkriminalizzaw eh, l-LGBT ma kienx deċiżjoni hekk ta' fuq fuq, anzi kienet wara riflessjoni minkejja il-protesti mill-NGOs internazzjonali il-Ministri Ewropej minn għanna hawnhekk u minn istronijiet oħra. U issa Eh, il-lesbjani u l-omosessuali jistaw inbatu il-ħabs għal snin twal u s-situazzjoni hija wkoll ħarxa ħafna fin-Niġerja u daw u koll wassal għal zida violenza u diskriminazzjoni skont mi. U jista' jkun hemm biss konklużjoni waħda minn ħatana l-Uganda u n-Niġerja mhumiex qed jirrispettaw l-obbligi li ħadu fid-dal tal-ftim ta' Kotonu u għalhekk hemm bżonn ta' tnedija għal sospensjoni tagħhom u għandna bżonn nirrevedu relazzjonijiet u lajnuna motija lil dawn il-gvernijiet. Jekk le, ovvjament, aħna biss qed nitkellmu maħniex qegħdin ngħaddu għall-azzjoni. Grazzi ħafna issa e, l-aħħar e, kellim is-sur Obermajer għal minuta u nofs għannon assoċjati. Grazzi ħafna President mżon nikkonsidraw li l-omosessualità fin-Niġerja u fl-Uganda tista' tibatek il-ħabs u eh, għal ħafna snin u f'xi stati fejn hemm ix-xarija kolem il-pena tal-mewt għalhekk wieħed ikollu jifhem illi hemm raġuni għall-emozzjoni li nħossu meta nitkellmu fuq suġġett bħal dan. Dawn l bozzi ta' liġi kontra l-omosessualità jmorru kontra id-dinjità umanu. Hemm bżonn nitkellmu. Hemm bżonn niżguraw illi niftakru illi lajnuna tmur eh, lejn il-poplu mhux lejn min imexxihom għandhom per eżempju xi tarifi beneficiaris, ma skont il-ftejim hemm ukoll obbligi fuq min jiffirma l-ftehim u għandhom bżonn nirrispettaw jirrispettaw dawn l-obbligu ta' dritti tal bini għanna strumenti fidejna għanna bżon nużaw il-diplomazija u diġa minna ek. Ma bżon nużaw il-diplomazija sistematika issa wasal il-waqt li forsi u il-bib eh, fuq l-Uganda u n-Niġerja. Grazzi ħafna kollega issa l-catch di għaj għanna eh, sit MEPs illi jixtiqu jitkelmu u dak li se nagħmel huwa illi meta jkun hemm minuta ngħidilkom mal-ewwel u nieħu il-mikrofon. Mela l-ewwel is-sur Sean Kelly għal minuta biss. Iva grazzi ħafna President. Jina naqbel bisħiħ mal-proposti mres għax dak li qed jiġri fil-Luganda u fin-Niġerja ma tix ħaġa li nistgħu naċċettaw, mod partikolari kriminalizzazzjoni tal-omosessualità u il-diskriminazzjoni u kol u kastigi ħorox ħafna u għalhekk għandna bżonn naraw lajnuna li qed nagħtu li dawn il-pajjiżi u hemm bżonn illi ineħħu eh, din lajnuna mill-gvern tuwa l-NGOs għanna bżon u kon sfidaw il-President tal-Uganda illi għal il-azzjoniet tiegħu huma bażi ta' rapport mill-hekk msejħin esperti mediċi illi jgħidu l-omosessualità miex ħaġa ġenetika mġiba soċjali. Ovjament hawnhekk għandna bżonn nagħmlu sforzi ta' edukazzjoni u jekk naraw x'mixja minna aħna fl-imġiba tagħna, il-prassi li ġiet tagħna f'daw l-aħħar 20 sena, forsi nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa f'perjodu iqsar fin-Niġerja u fil-Uganda. Grazzi ħafna xon issa ukoll għal minuta il-Sinjura Ligar Gengen. Dziękuję Panie Przewodniczący. W dniu 16 stycznia... Grazie ħafna, President. Fis-16 ta' jannar adottajna hawnhekk fil-Parlament riżoluzzjoni te kondanna deċiżjoni tal-Logando tan-Niġerja illi kriminalizzaw l-omosessualità. Regolament il-ġodda jgħidu illi eh, żwieġ ta' persuni tal-istess stessu xida għal dawn zwiċ żwieġ kif ukoll organizzazzjoni li jiservu l-komunità tal-LGBT u kol siġu penalizzati dawn ir-reazzjonijiet jiksru id-drittijiet tal-bidem u l-karta fuq id-drittijiet tal-bidem kif ukoll iftim ta' Kotonu. L-Unjoni Ewropea bħala donatur lil pajjiżi li qed jiżviluppaw hemm bżonn jeżiġu il pajjiżi bħal dawn jirrispettaw il-libertajiet fondamentali u internazzjonali wara kien nagħmel appell lill kummissjoni Ewropea li tirrevedi l-prinċipju ta' kooperazzjoni ma' dawn iż-żewġ pajjiżi u kull ftejjim futur bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi għandhom bżonn ikollhom klawsola speċjali illi permezz tal-liema jkun hemm rispett ta' libertajiet fondamentali kif ukoll inqas ta' diskriminazzjoni fuq dik l-orjentazzjoni eh, sesswali u għalhekk nixtieq nfakkarkom ukoll. Anzi, President eh, jgħid il-minuta għaddiet issa is-Sinjura Morvaj. Thank you very much. Grazzi ħafna, President. is surru Rueva u awturi oħra ta' dan ir-rapport eka ġobkom wieġbu l-mistoqsija tiegħi. X'inhu it-test li wieħed jażel eh, dawn li ġib ikkawna kassijiet hawnhekk, jiena ħanqasam magħkom storja oħra diplomat ta' Saudi, Arabia Saudija Eh, fl-Stati Uniti illi għal li huwa omosessuali qed jiġi meddet mill-Arabja Sawdija li se jiġi torturat u qed isaqsi għall-ażil fl-Stati Uniti. L-Istati Uniti qed tirrifjuta illi tagħti l-ażil lilu u eh, l-Arabja Sawdija, eh, pajjiż b'ħafna flus, ħabib tal-Istati Uniti, Stati Uniti, pajjiż kbib, saħtu anki wara r-rapport ta' Snowden, eh, ħabib ta' Unjoni Ewropea, familja kbira, imma hemm l-opportunità li dan il-każ ukoll jiġi imressa qudiem il-Parlament Ewropew forsi xi darboħra, grazzi ħafna. Tiene ahora la palabra la signora Corjola. Is-signura Kieto Sarva. Grazzi ħafna, President hemm bżonn nasbu fuq il-prinċipji ta' eh, l anuna l-iżvilupp. X'se nagħmlu jekk il-pajjiż qed riċevi l-għanuna tagħna jikser id-drittijiet tal-bniedem. L-komunità eh, internazzjonali mhijiex sikta, pereżempju l-Olanda, l-Iżvezja, eh, qalu li id jiddiriġu l-għajnuna li jagħtu u hemm dak li jixtieq jagħmel ukoll xi ħaġa hekk fuq l-għajnuna komunitarja imma għandna bżonn ukoll napoġġaw l-NGOs għax huma qed isibuha diffiċli ħafna jgħinu daw in-nies għax huma wkoll qed jiffraċċaw il-possibilità eh, ta' ħabs jekk jgħinu l-omosessuali u aħna fil-politika tagħna barranija għandna bżonn nikkonsidraw li l-pajjiżi kollha għandhom l-obbligu illi jippruvaw jiġġieldu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni taċ ċittadini tagħhom. Grazzi ħafna lil kollega issa dejjem għal minuta is-sur Boris. Iva, grazzi President. Jina naħseb illi għanna bżon nirrevedu l-ftejim ta' kotonu u l-possibilta illi nimponu sanzjonijiet. Naħseb ukoll illi dak li deċidaw jagħmlu dawn iż-żewġ pajjiż jimur kontra id-drizzijiet tal-bniedem huwa eżempju ta' diskriminazzjoni fuq l-orientazzjoni sessuali u għalhekk naħseb illi għandna bżonn eh, nżommu dawn il-flejjes taħt lajnuna u nappoġġaw l-NGOs u hekk inwasslu messaġġ ċar ħafna li dawn il-pajjiżi illi ftejjim firmat mal l-Unjoni Ewropea ma tistax jiġi miksu rek u għalhekk din it-tweġiba tkun effettiva u tfoka fuq il-fatt jekk l-għajnuna l-iżvilupp tkun dipendenti jew le eh, fuq rispett ta' ċerti liċijiet li firmajna fl-imkien għalhekk jiena nitlob illi innaħsbu fuq il-fatt li forsi nwafqu dawn il-ħlasijiet. Grazzi ħafna. L-aħħar intervent f'dan il-round is-Sur Silvestris għandu minuta. Grazzi ħafna, President. Dawn il-ġijiet kontra l-omosessualità adottati mill-Loganda u Niġer huma eh, ovvjament eh, liġijiet ħorox ħafna u aħna għandna bżonn eh, nitkellmu kontrihom. Imma f'din l-opportunità hemm min idaħħal f'dan il-Parlament Ewropew eh, affarijiet oħra jitkellem fuq id-drittijiet tal-adozzjoni pereżempju ta' eh, koppji omosessuali bħalma wkoll il-Kumitat ta' dritti Ċivili jagħmel. Ħadd ma jitkellem pereżempju fuq il-dritt tal-ħarsin eh, tal-embryo ta u ma' ħafna nisoħra illi forsi laqas biss jitkellmu fuq dawn l-affarijiet u jina nsaqsi meta dan il-Parlament Ewropew se jitkellem fuq eh, dawn li tassuq huma l-minoranza li ħadd ma jitkellem u jew eh, jitkellem fuqhom. Grazzi ħafna issa sur Silvestris nirringrazzjak spiċċajna dan ir-round u nixtieq ngħaddi il-kelma lis-Sur Lewandowski lill kummissar bqa' replika tiegħu. Colleagues. President, kollegi, Dak li qegħdin iddiskutu llum huwa l leġizlazzjoni riċenti li tanalizza l-omosessuali fin Nigeria u fl-Uganda. Ovvjament dan mhuwiex l-unika każ ta' diskriminazzjoni kontra l-LGBTI fil-madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea Għanda pozizjoni sota kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. F'Ġunju li għadda l-Kunsill adotta l-linji gwida sabiex jipproteġi il-drittijiet tal-bniedem għal persuni LGBT. U biex niproteġu l-omosessuali kontra diskriminazzjoni. L-Unjoni Ewropea ħatibqa' dejjem impenjata mal-Università ta' Dritti tal-Bniedem bħala prinċipju anki fir-rigward ta' l-Uganda u Niġerja il-valuri reliġjużi ma jistawx jiġu invokati sabiex jiġġustifikaw id-diskriminazzjoni laqas valuri kulturali ċertu membri anki l-lum tal-Parlament talbu għatni dija ta' artiklu 96 daw il-konsultazzjonijiet ma' l-Uganda u n-Niġerja fl-opinjoni tagħna li nirrikorru immedjatament tal-artiklu 96 u kun prematur għanna opportunitajiet oħra drajoglugu u fil-fat għanna tiġaqadi f'diskussjoni onesta ħafna ma' żewġ awtoritajiet, ġifiri l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tiltaqa mal-awtoritajiet tal-Uganda għal dialogu politiku taħt artiklu 8 tal-Kotonu fit-28 ta' Marzu, mbagħad għandna dialogu ministerjali f'Ġunju xi opportunitajiet oħrajn kif issemmew ukoll mis missur fon u nikoll ngħidilkom li l-ebda pagamenti mill-budget tagħna ma ħajsiru f'dan l-istadju. Pratikament għandna qegħdin nifrizaw il-fondi u nittamaw li rizultata ta' dawn il-laqat ħajkun ta' importanza kbira biex jiddetermina eżattament kif il-relazzjoni tagħna ma' dawn iż-żewġ pajjiżi ħaj skont il ftejim tal-Kotonu fix-xogħol li ġejjin biex niddeterminaw il-passi li jmiss. Grazzi Kummissarju għan sitt proposti għal riżoluzzjoni biex nikkonkludu dan id-dibattitu nal-uħu l-votazzjoni għassir minna u ftit momenti oħra. Ġifiri kif nalqu it tilat punt li għankunu għadin id-diskutu l-lejla ġifiri punti ieħor tal-istess tip imma li għandu x'jaqsam issa mas sigurta traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj.